Sajnar ser riġivu dan kollu bil-miktub fl-uffiċi ta'kom, pero ħudu nota tagħhom dawn. Issa naddu għall-agenda tal-lum, ek kif tresqet mill-konferenza tal-presidenti, l-aħħar abbozza l-agenda tqassam lilkom hawn xi kummenti rigward l-agenda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 li jridu nifutaw fuq u għada, pero naħseb li għandu jkollna possibilta li inres u amendi tqajmu protesti u dawn il-protesti ma ġewx imwieġba għalkemm is-servizzi legali saħqu li din it-tip ta' talba għandha tkun ammissibbli. Membri tal-Parlament li qegħdin jisqu biex jassikuraw li s-servizzi legali jesprimu l-opinjoni tagħhom fuq din il-proċedura, però dan ma ġiex permess lanqas saru talbiet ukoll u dawn ġew imresqa, pero apparentament dawn twarbu wkoll. Dan ir-rapport huwa kontra in-negozju tagħna u anki iċ-ċaħda ta' l-opinjoni min-naħa ta' servizzi legali. U din hija protesta ċara li qed nagħmel kontra din il-proċedura hija kwistjoni ferm sensittiva U mijiet ta' ċittadini kienu qegħdin jipprotestaw kontra dan ir-rapport għaliex ta' bilħaq Dan huwa mod kif wieħed jisħaq biex jgħaddi inizjattiva ta' ċittadini baktar minn miljun firma minnħa ta' ċittadini u għalhekk nixtieq nipprotesta kontra din it-tip ta' proċedura fih dan il-komitat għax ta' bilħaq din tmur kontra ir-regoli kollha li qed napplikaw hawnhekk. Grazzi tassew. Jina irċevejt itra minn 10 kollegi rigward dan il-punt u ġibna lura għal din l-itra li jintbatet u għalek jina nista ninterpreta it-talba tijak rigward in-nuqqas ta' eh, tweġiba minn partijiet oħra li xina ndirizzajt l-oġġezzjonijiet li tqajmu bil-miktub stess fissem il-konferenza tal-presidenti ġifri aħna tajnikom tweġiba ħarija għal talba ta'kom u għalek zammina dan il-punt fuq l-agenda kif issuġġerejna dan il-punt ser jiġi diskus għada. Għaw xaħat tiħor li għajem xie punti dwar l-agenda? Da ma jidrx li l-kas u għalek l-abbozz aħari tal-agenda ġi adottat. Naddu mill-ewwel għal dibattitu eżis kollegi l-ewwel punt fuq l-agenda tana tal-lum huwa dibattitu konġunt dwar il-politika komuni tas-sajt. L-ewwel punt huwa rakkomandazzjoni għat-tieni qari għandna l-Onorevoli Rodast